du intkom tidraw li tridu simaw il-pozizjoni tagħna wkoll. Grazzi. Mr. Button, the previous statement was Sur Button is-qarja li kien hemm qabel kienet sqarrija li saret fit tweġiba ta' xi ħaġa li ntqalet il-bira fil-Parlament di kienet ir-regola li taħta sar dak l-intervent. Dak ma kienx purtorni allura puntorni tiegħek ma kienx flok u stana l votazzjoni. Mena fuq l-agenda għanna l-votazzjoni fuq il-rapport tas senjura Valjan fuq il-komunikazzjoni l-Komissjoni fuq proġetti ta' investiment marbuta mal infrastruttura tal-enerġija. L-ewwel net għandna blok ta' emendi minu favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Emenda erba' żewġ taqsimiet l-ewwel taqsima minu favur. Kontra, Astenzjonijiet adottat. It-tieni taqsima minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 30, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddiet 327 favur. Emenda 41, vot maqsum, l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni taqsima minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 59, minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 77 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 minu favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 74 minu favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 170, minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 79 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Għan verifikaw vot eh, elettroniku ħan fuq l-emenda 79 niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Maddeċ, għax kienem 331 kontra u 257 favur. Mena 53 favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 80, f'żewġ taqsimiet. It-tieni taqsima tkun votazzjoni nominali, mena l-ewwel taqsima minnu favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. It-tieni taqsima votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ kien hemm 348 kontra. Emenda 54 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Mendet minn minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 57 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. li tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Emenda 76, zoċ ta' simiet l ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Nittini ta' sima minnu favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 5. Dik ta' Għan votaw fuq il-proposta kif ġiet modifikata favur kontra astenzjonijiet adottata votazzjoni mena fuq il-proposta leġislativa kollha kemmi għanna votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni nal il-votazzjoni adottata b'maġġoranza 551 dak favur. Nifraħ l-rapporter. Kjoġbok, tista' titkellem. Wait a second. Stanna sekonda. Non funziona la mia macchina. Il-magna tiegħi mhix qed taħdem. Mena, jekk il-magna tiegħek qed taħdem xi ħadd trid iġi jsewwielek. Okay, Okay, who has a machina pro Mena, min għandu problema bil-magna tal-votazzjoni? Ollu idejkom, u jħet nejnem fuq wara. Tlieta. Sewa, mena dawkuma, servizzi jek joġobkom għaraw naqraw kif tistaw s-sewi wilu. Jimerisja diataksi, problemi. Mena, sa fuq l-agenda għanna l-votazzjoni ta' sit proposti ta' rizoluzzjoni fuq il-għada fil-Ukrajna. Rrit nadirkom il-proposta ta' rezoluzzjoni B7 115-2010 ġiet irtirata. Il-test inizjali tal-paragrafu 4. Dan hemm proposta ta' emendorali fuq Mistur Preda, Sur Preda kjoġbok. Grazie, sur president. Nixtieq indaħħal l-emenda. Tolbu l awtoritajiet tal ukrania mux minn arman tal l-Ukran ratifikat il-Konvenzjoni għafas tal-Konsil tal-Europa l-ħarsin tal-minoritajiet nazjonali u l-Karta Ewropea tal-Lingwi Raġjonali u Minoritajiet biex eh, tamel aktar sforzi biex eh, tara kif tista' tilħaq dawn il-komunitajiet minoritajiet tal-pajjiż u li eh, tassoċja aktar komunitajiet fl-evoluzzjoni politika tal-pajjiż u fil-waqt li jitħares dritt ta' edukazzjoni tal-minoritajiet tal-lingwa tagħhom irridu nfakru li l-politika esterna tal-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u anke ta' dak tal-minoritajiet. Grazzi. Grazie ħafna. Għaw xaħat li huwa kontra illi aħna nivota fuq din l-emenda orali. Mawħat minn allura nistgħu nadu għall-votazzjoni minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Il-test inizjali ġi adottat mena bdil l-emenda orali wara il-paragrafu 4, issa wara il-paragrafu 8. Min l-emenda 2 minu favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Mena. Paragrafu 14 is-sur Galler għandu emenda orali xiex tiqressa fuq it-tieni taqsima ma tista' titkellem. Din hija adottata nix eh, vot maqsum għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-programm indikattiv nazzjonali 2010-2013 biex dan jiġi assoċjat mal-aġenda. Fit-test oriġinali kienet bil-maqlub, ma kienx ħaġa korretta ġifieri. Mena maħniex ħanamlu vot maqsum, ħanivvotaw fuq il-paragrafu kollu kemmu. Ħanivvotaw fuq il-paragrafu 14 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. Is-sur Galler issa jixtieq jippreżenta emenda orali fuq il-paragrafu 15. Kjoġbok. Grazzi tassew. Nekket nitkellmu dwar il-korrezzjoni l-emenda li għaw bħalissa. Il-referenza miex korretta. Musa noħ naqra. Għalix ġi għassa. Grazzi. Għaw xaħat li huwa kontra, ma wħad kontra nivvotaw mena. Nivvotaw fuq il-paragrafu 15 din l-emenda orali minnu favur. Kontra, astenzjonijiet adottat. L-ewwel emenda minnu favur. Kontra, għas-sanzjonijiet maddiċ. Mena għana l-aħħar vot fuq ir rezoluzzjoni kollha kemm minu favur. Kontra astenzjonijiet adottata. Mena fuq l-agenda jissanna votazzjoni fuq sitt proposti ta' riżoluzzjoni li għandhom xasmu ma' tilet sessjoni tal konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Mawda. Is-sur Sala Franca tal-afsa biex jitkellem kjoġbok. Grazie, signor Presidente. Ayer durante eh, il debat... Grazie, Elvira. Fil-dibattitu fuq il-rezoluzzjoni eh, ta' pozz li ħana l votaw fuq, aħna kundannajna eh, l mewta ta' Sur Majo li huwa ħaddim u ħabsi politiku kuban li miet wara hunger strike u dan kien inżamm fil-ħabs b'mod krudilu inuman. U kien hemm kundanna l-biraħ li ħarġet ta' dan il-fatti l-biraħ. Għalhekk President tista' tgħaddi l-omor lill-familja tiegħu ta' din persuna li qegħdin jiġu fastidjati waqt li qegħdin jippruvaw jorganizzaw funeral ta' dan ir-raġel u nixtiequ illi nikkondannaw u nirrifjutaw l-azzjonijiet tal-azzjonijiet tal-Kubani u li nikwalifikaw bħala assassinazzjoni min-naħa tal-Istat. U nittamaw li isqarijiet tana jistgħu jisfidaw dawk li jirdi uħorġu minn pożizzjoni onorevoli u aħna qed nippruvaw nħarsu l ġittijiet ta' persuni li din is-sistema reġim mhux qed ħares. Eh, Grazzi u għacċar li aħna ħana prezentaw il-kondoljanzi tagħna. Mena l-proposta ta' rezoluzzjoni tal-ġiwi minu favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Issa ħanaddu għal proposti ta' rezoluzzjoni komuni mill gruppi politiċi komuni. Mena l-ewwel emenda minn favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda tnejn minn favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Raba menda minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda numru tlita, menu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Sur Brock. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Sur President, eżis kollegi. Nixtieq nagħmel emenda orali fil-paragrafu 10 biex ikun hemm vot li jkun maqsum. Nixtieq ngħid li nqisu li dan il-kunċett fuq ir-regoli tar razzizmu tal-xenofobija. Din il-parti intermedjarja għandna jkollna vot separat fuqha għax ma nistax nifhem kif aħna nistgħu nimxu b'mod daqstant konfus diskriminazzjoni tal-minoritajiet reliġjużi għanda tiġi ikkondannata l-istess bħal forom l-oħra ta' diskriminazzjoni. Mhux aċċettabbli illi aħna nagħmlu diskriminazzjoni mal-minoritajiet reliġjużi għalhekk qed nitlob din il-votazzjoni maqsuma. Mena, eżis kollegi, is-sur Brock qed jagħmlilna proposta li nagħmlu votazzjoni separata. Imma din eh, talba eh, ma ġietx fl-iskadenza, allura hemm bżonn l-ewwel net nivvutaw biex naraw jekk aħna aħniex ħanaċċettaw li din it-talba għal vot separat naċċettaw mela menu favur li nivvutaw fuq il- il-vot separat, ċi mux u l kontenut il-ma fuq li nivvotaw. Issa minnu kontra? Astenzjonijiet? Mena ħajkolna niverifikaw. Rrit nerġanajt mux qed nivvotaw fuq il kontenut tal-amenda, qed nivvotaw fuq il-kwissjoni jekk aħniex għan nivvotaw vot separat jew le, ċara l-kulħadd? Mena ħan verifikaw votazzjoni elettronika biex naraw Menu favur illi kunem vot separat. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Dima d għal eh, ftit voti, ġikum sar ikonna vot eh, separat eh, fuq il-paragrafu 10. Issa ħanaddu biex nivvutaw fuq il-paragrafu 17 favur. Kontra? Astenzjonijiet adottat. Verifika elettronika fuq il-paragrafu 17. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Adottat kien hemm 316 favur, emenda 5 favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. Paragrafu 17 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. Paragrafu 20 dak favur. Mr. Brock. Fragen. Mela, President, nixtieq jiena naplika għal vot nominali Martin, tinni ċans. Nishtiq u nħassru xi kemtej minn l-aħħar sentenza nishtiq u vot nominali eh, fejn hemm miktub calls for the recommendation for the EU to engage in dialogue with the both sides which take place in multilateral dialogue. Nixtieq li din sentenza titneħħa, ġifieri nixtieq vot nominali hawnhekk. Għadna Grazzi. Mela, se napplikaw l-istess proċedura kif eh, għamilna ftit sekondi ilu, se nivvotaw eh, għal dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet mela maddeċ, ġifiri mux se jkollna il-vot nominali, il-vot maqsum. Namlu il-kontroll elettroniku dwar il-vot maqsum. Ġifiri, jekk nixtiequ li jkollna vot separat fuq il-parti ta' paragrafu 20, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Għalek 331 eh, vot kontra. Għalek, signori, sastin votaw fuq paragrafu 20 dak favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 27 vak favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Laħar vot dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, sinjura, sinjuri, il-punt li jmiss fuq l-agenda, vot fuq il-mozzjoni għal-rezoluzzjoni mill Kumitat eh, dwar l-opportunitajiet eh, indaqs eh, u tan-nisa dwar il-programm tal-ġnus mawda fuq l-igwaljanza bejn is-sessi. Paragrafu 5 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 9 par favur kontra Astensjonijiet. Għaddiet. Emenda numru 2. Żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur. Kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda numru 3, żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa se nikkontrollaw mela kontroll elettroniku fuq l-ewwel parti ta' minn dat tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 320 vot favur, unbat it-tieni parti tal-emenda favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni taqsima tal-emenda tlieta minnu favur. Ollu idejkom kontra. Jidir li għaddiet maħjar niverifikaw namlu votazzjoni elettronika. Mena qed nivotaw fuq l-emenda tlieta tini taqsima niftaħ il-votazzjoni, Nala il-votazzjoni. Għaddiet b-430 favur. Paragrafu 10, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Għaddiet. L-ewwel emenda minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? M'għaddietx. Il-premessa E minu favur? Skużawni, iviva, il-premessa e qed namlu, e minu favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa F. Minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa ġe emenda erba. Minu favur. Minu favur l-emenda erba. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Mena għanna issa l-aħħar votazzjoni minu favur, kontra, astenzjonijiet adottat. U prosit il-dawk li kienu voluti. Mena issa fuq l-agenda għanna votazzjoni fuq il-rapport tas sur Manka fuq eh, l-estimi ta' tħul tal-infiq għal-budget ta' emenda wieħed għal-sena 2010 taqsima wieħed il-Parlament Ewropew. Mela għandna votazzjoni nominali fuq il-proposta ta' rezoluzzjoni niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddit 430 favur. Prosit l-rapporter. L-aħħar votazzjoni għallum għanna votazzjoni fuq il-rapport tal-Sinjura Patraw Neves fuq il-Green Paper dwar il-riforma tal-politika komuni tas-sajd. Emenda 23, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 24, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 11, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 34, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda Tridu votazzjoni elettronika mela ħan verifikaw. Nivvotaw fuq l-34 niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Bi 309 favur. Menda 36 minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 6 minu favur. Anzi, skużawni, għaw votazzjoni nominali, għandkom raġun. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Maddiċ. Kien hemm 365 kontra. Paragrafu 12. Ħanivvutaw fuq dan minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddi. Mena għan verifikaw fuq il-paragrafu 12. Na, niftaħ il-votazzjoni, nala il-votazzjoni. għadda bi 343 vot favur. Mena, nisbet l-attenzjoni ta'kom. L-lum l-affarijiet jisom serin ġilina ħaw ġilina ħohra. Tistaw jina li għemmen problema ta' xerin votaw fuq kull wahda mod elettroniku. Mena, emenda 13, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Maddiċ, għax kien hemm 295 kontra u 291 favur. Issa emenda seba votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 31 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 35. Minu favur. kontra astenzjonijiet ħan verifikaw ħan votaw fuq l-emenda 35 niftaħ il-votazzjoni nara il-votazzjoni għaddiet b 324 il-vot favur. Emenda 14 issa minu favur. Kontra Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 25 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. E, emenda 15 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 32 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Għadda. Paragrafu 33 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Naddu għall-emenda 16 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 37, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 38, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 17, l-emenda 17 minu favur. Kontra, astenzjoni maddiċ. Paragrafu 47, minu favur. Kontra, astenzjoniet għadda. Emenda 18 votazzjoni nominali fuqa. Niftaħ il-votazzjoni. Nal il-votazzjoni. Għaddit. Il-paragrafu 56 żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet. għaddit. Tieni taqsima minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 57 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet adottat. L-ewwel emenda votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nagħlaq il-votazzjoni. L-emenda għaddiet. Emenda 25 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. Paragrafu 75, zoċ taqsimit l-ewel taqsima minnu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni taqsima minnu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 32, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nal il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 26 votazzjoni nominali fuqa. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. L-emenda 33, votazzjoni nominali fuqa, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 39 ta' Paragrafu 86, minu favur. Kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 17, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda derbajn, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 99, votazzjoni nominali fuq u niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għadda. Paragrafu 101, minu favur kontra, astenzjonijiet għadda. Paragrafu 102, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 104. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għadda. Paragrafu 106. Minu favur, kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 8, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddix. Il-paragrafu 111. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Paragrafu 114 minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 27, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nal il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 28, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa għanna l-paragrafu 121 għanna votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għadda. Emenda 41 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20, votazzjoni nominali fuqa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 21, votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. Għaddit. Issa jmiss il-paragrafu 124. Vot maqsum, 3 taqsimiet, 3 taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tini taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tielet taqsima favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 22 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Issa test inizjali tal-paragrafu 135 favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 29 favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 30 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda dissa minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar narawa din. votaw votazzjoni elettronika fuq l-emenda disa niftaħ il-votazzjoni. Nalaq il-votazzjoni. U din l-emenda għaddiet bi 310 favur. Menda tnej votazzjoni nominali fuqa. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Għaddit. Emenda tlieta, votazzjoni nominali wkoll. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Dimma ddiċ. Premessa ġe issa, minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa L, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni fuqa. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Premessa R. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa, il-premessa xe. Emenda 10. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mena. Għanna l-premessa għadċef zoċ taqsimiet. L-ewel taqsima minnu favur kontra, astenzjonijiet adottat. Tini taqsima minnu favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda erba, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nagħlaq il-votazzjoni. għaddiet. Emenda 5, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Il-premessa AS, ASS. Użżoċ taqsimiet l-ewel taqsima minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni taqsima minu favur. Kontra. d għaddiet. Il-premessa AU minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa ħanadu biex nivvutaw Votazzjoni nominali fuq il-proposta kif ġiet modifikata, l-votazzjoni miftuħa. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Hemm 456 favur u 50 kontra. Prosit l-rapporter. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου... tal κολέγοι, αμπέλ να τα αλβότη, għandi xie avvizi xnadilkom mill-konsil, rċivejt il-pozizjoni taħħom tal-ewwel qari bir-raġunijiet ukoll u l-pozizjoni tal-Kummissjoni tikkonċerna kwistjoni illi ħatiġi publikata. U dan ser jibda applika minn għada, l-iskadenzi huma osra. So All right. The one. Programma se teologis psifu. Nistaw naħaddu issa għall-ispiega tal-voti. Nibdew mena bil-rapport Valejan. Naħaddu Assur Balzo. Kiri Balzo eknologo. Uh, Mr. Chair, I ask you two minutes. Chair, nitolbok waqfa ta' żewġ minuti jew minuta. Iva, natik minuta. minuta jgħid iċ-ċer. Dear colleagues, please, uh, as we have explanation of votes. Eżis kollegi peress li għanna l-spiegazzjoni tal-voti jek joġobkom uħorġu barra mill-kamra sabiex titkelmu. That went fast enough.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 mill-istati membri jippruvaw jikklassifikaw id-data u jagħmluha aċċessibbli eh, għal dawk li jieħdu sem fl-ekonomija u eh, iva dan jintervjeni b'mod mm, xira fil- uh, fit-ħaddim ta' su. Imma il-Parlament Ewropew approva mozzjoni li eh, tmur kontra dan u jaħseb li lan huwa dan li liġej fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kull dispożizzjoni, kull miżura għandha tkun neutrali u ma tistax tintervjeni fi tħaddim tas-suq. Il-maġġoranza ta' dan il-Parlament ma tagħmilmux lezzjoni mill-kriżi finanzjarja u um, eh, dawn eh, jixxitaw il-dogmas liberali. F'qasam eh, pal dan mhux aċċettabbli li nasbu dan il mota għalhekk votajt le. Surja minuta. President, ovvjament infrastruttura bħal din importanti eh, sabiex niżviluppaw il-prosperità tagħna fl-Ewropa naċċertaw li jkun hemm is-sigurtà tal-ikel u eh, l-politiki l-oħra għandhom bżonn politika tal-enerġija li taħdem għal dik ir-raġuni biss huwa essenzjali li l-Parlament Ewropew jipparteċipa u jieħu postu wkoll eh, fi deċizjoni konġunta ta' dawn il-kwistjonijiet għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex tnaħħi l-blokkiet fuq din il-politika u tippermetti l-Parlament jiddeċidi mod konġunt. Grazzi ħafna. Sur Czarnecki, minuta. Grazzi ħafna, President. Fil-qosor, l-ideja waħda tajba u vera taġobni li nam li nisqu fuq l-aspet ambientali imma dan l-aspet ambientali u l-ħarsin tal-ambjent dawn huma l-argumenti li użajna kontra il-Northern um, Pipeline u dawn l-argumenti ġew rifjutati minħabba l-fat li l-argumenti politiċi rebħu meta nappoġġaw dan il-proġett irridu niftakru li fil-politika ma rridux nkunu kritiċi u f'dan il-każ il-kol kemm aħna konna ipokriti, grazzi. Sir Pasco għal-minuta. Grazie, Hafna mill-bidu tal-2009 rajna l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri mhumiex eh, kapaċi jgħinu l-xulxin bi forniment ta' gas jew elettriku iż-żewġ sistemi l-grids fil-vant u l-ponent mhumiex kompatibbli m'għandhomx l-istess parametri. U għalhekk li huwa importanti għal fornituri li dawn jaddu informazzjoni eh, importanti dwar l-abilità tagħhom li jipprovdu l-enerġija l-Kummissjoni tirċivi din l-informazzjoni taf fejn hemm problemi jew xkiel. Ostakli għalhekk għandha tkun tista' tinforma l-pajjiżi konċernati dwar dawn tgħidilhom fejn għandhom problemi bil-grid. Minħabba dan huwa importanti li nappoġġjaw il-Kunsill u l-Kummissjoni għal dak li għandu xaqsam ma l-informazzjoni li t-nadda fuq l-enerġija. Grazie għafna. Naddu issa rezoluzzjoni fuq l-Ukrajna. sur Uspaskix għal-minuta. Thank you, Chair. Ypatingai noriu pabrėžti savo palaikymą Ukrainai. Grazzi, President. Nixtieq jiena nisħaq fu l-appoċ personali tiegħi riżultati eh, mm, tal-Ukrajina tal-elezzjonijiet tajna eh, dik hemm ingħataw opportunità l-ċittadini li jesprimu r rieda libera tagħhom. Mhux biss l-awtoritajiet Ukrajini imma n-nies ukoll jixtiequ jimxu fit-triq lejn id-demokrazija nittama li din l-elezzjoni se ta'viċina l-Ukrajina lejn l-Unjoni Ewropea u tista' tikkontribwixxi wkoll fil-bini ta' pont bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. Jiena naħseb li ehm, Ivan rridu nifirħu hawnhekk jiena nittama li ir-reġim tal-viza tinata li l-Ukrajina tinata deroga fuq il vizi Grazzi. President, eh, ir-rezoluzzjoni dwar l-Ukrajina bilanċjata u tipprovdi stampa oġġettiva ta' sitwazzjoni aħna Nixtieq nilqgħu suċċess l-Ukrajina sabiex jelbu d diffikultajiet u jkollhom viżjoni għal futur eh, ta' pajjiżhom. Nixtieq ngħid li s-Sur Stefan Bandera ġi imsemmi bħala eroj tal-Ukrajina. U importanti Stefan Bandera u l-organizzazzjonijiet imsemmija li imma kienu responsabli għat-tindif etniku kontra ċittadini pollaki elf eh, pollak eh, ġim maqtul iva nix unaguraw kull suċċess l-Ukrajina ma jiena naħseb li dawn il-ġrajiet storiċi għandhom jiġu kundannati għazjavna. Panie Przewodniczący. Signora Luċika Zeska, minuta President, kelli l-pieċir li kont l-osservatur eh, parlamentari waqt l-ewwel round tal-elezzjonijiet fl-Ukrajina u jkolli ngħid li s-soċjetà eh, għamil ġabet ruħa b'mod tajjeb ħafna l-elezzjonijiet kienu ġusti u demokratiċi minn kejja tibdiliet fis sistema elettorali fl-aħħar minuta eh, l-Ukrajina għandha bżonn l-istabilità politika ġifir li tħares l-għażla ta' ċittadini Ukrajini rridu nappoġġaw dawk l-passi li sejjenu Eh, in-nies tal-Ukrajina jerbu l-problemi tagħhom. Mill-Unjoni għandna nibatu sinjal li l-bibin miftuħa għall-Ukrajina. Jekk aħna nixtiequ l-Ukrajina fl-Unjoni Ewropea għandna nibdew bi deraga fuq ir-rekwiżit ta' viża u nittama li l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni se tħaffef ix-xogħol fuq dawk il-passi għalhekk ivvotajt favur ir-riżoluzzjoni. Surċanetski, minuta. President, Signori, għandi l-pjaċir eh, li jiet fost l-osservaturi, li kont fost l-osservaturi fl-Ukrajina waqt l-ewel round l-istess ħaġa ftit snin ilu wkoll. Irridu aħna nitrataw l-Ukrajina bħala imsieħeb m'għandniex aħna ninteferxu fl-attitudni tal-elettorat. Jena naħseb li l-istqarrija li saret minn eh, meċċej tal-grupp Alde ma kienx u għal il-president eh, il-ġdijt eh, sejx lejn Moskaw imma u se jżur Brussel waqt l-ewwel zjara tiegħu irridu niftakru il-fatti, irridu nħarsu lejn l-Ukrajina bħala l-imseb tagħna u jiena vera kontent bil-klim ġdid tal-President li u qal li se jikkanċella id-digrit li s-sur Kalinowski semma ftit ħen qabel. Grazzi. Sur Angurakis għal-minuta. Grazzi ħafna. Sur President, jiena votajt kontra din il-proposta ta' rezoluzzjoni għax jina jidirli li din il rezoluzzjoni eh, edha tfisser intħil fl-affarijiet interni tal-Ukrajna kontenut tagħha ma nistax naċċettaw. Tieni net inqis l-nies tal-Ukrajna ma ħajgwadanjaw xejn jekk jisibu fl-Unjoni Ewropea. U aktar u aktar jistgħu ibatu bil-konsegwenzi kollha li rridu jsiru minħabba r-ristorazzjoni bħalma ġara f'pajjiżi oħrajn. U hemm raġuni oħra wkoll għalfejn ivvutajt kontra. Dan minħabba illi hawnhekk qegħdin insemmu affarijiet partikolari li għandhom xaqsmu mal-kriminali tal-gwerra ma nistax naċċettahom. Is-sur Paska kjoġbok issa, missint. Slovo, pán predseda. E, politické vedenie na Ukrajine sa zmenilo. Obyvateľstvo... Grazie. il mešia politika ġewwa l-Ukrajna nbidlet imma persuni għadhom minn l-istess, u persuni għadhom fl-istess situazzjoni. Għadhom foqra u għadin jiexu f'pajjiż illi għandu ħafna potenzjal għal ġitu, għandu potenzjal għal ġejjini. U fid-dawl ta' dan l-Unjoni Ewropea għandha tisokta fil biex tiftaħ ir-relazzjonijiet mal-Ukrajna b'mod iktar effettiv ta' minn aktar miftuħa. L-Ukrajna teħtieġ tajnuna mill-Unjoni Ewropea mhux qed dwar il- politikantiet titkellem dwar il-ċittadini, poplu tal-Ukrajna. Rikwart il rapporti bejn iż-żewġ pajjiżi aħna nistgħu bejn iż-żewġ entitajiet nistgħu niksbu ħafna f'termini ekonomiċi u jekk idu nisfruttaw għadi. Is-Sur Ħanan. Sur Ħanan ħad titkellem issa t-tieni darba fuq l-Ukrajna. Issa, imbagħad titkellem ukoll fuq ir rezoluzzjoni ta' Valjan. Għalissa tkellem fuq ta' fuq ir-riżoluzzjoni tal-Ukrajna. Grazzi. Il-komuniżmu sovjetiku kien l-iktar li waslet għal qtil fil-fost il-bnedmina li xħafna, għatlet ħafna iktar nis minn kull tip ta' sistema politika u mod disproporzjonat dawn ħafna minnhom batew l-Ukrajna u di traġedija tisaktar l-isem tal-Ukrajna kif fema sew tfisser frontiera jew tarf u hawnhekk qed qiegħda tarf frontiera bejn żewġ eh, taqsimiet eh, il il-punent qed jiġi qed jagħmel l-istess ħaġa minn ħadd jew li qed jagħmel il-naħa l-oħra xistaw nafrulhom dawn, niftħulhom is-swieq tagħna, dawn huma persuni edukati, ħafna industrija ma għandhom esportazzjonijiet relattivament irħas u jekk aħna nintegrawhom fil-dwana tagħna fil-politika dwana tagħna jistgħu jimxu l-qudiem imma qegħdin nibnu minn flok burokrazija u Provaw daħlhom taħt l-istrutturi komplikati tagħna u il-flus imma huma rridux il-flus tagħna huma l-opportunità li jbijaw. Grazzi. Issa għandek eh, l-opportunità li titkellem għal minuta fuq rapport ta' Sur Valjena eh, biznik fil-lista. Meta natura tal għal eh, għaltaqa ma' xi ħaġa li mhux kienx qed jistennija, jipprova jipprova jgħid E, jiprofa jiddefendi billi meta per eżempju kunem vot le, jgħid le mela daw ma rridux l-Ewropa, għalhekk votaw le. U din hija l-kriżi ekonomika, aħna speċajna aħna spiċajna via di għax ma nix dan nix flus maħna spiċċajna mill il-flus tagħna spiċċaw, il-kreditu tagħna spiċċaw, issa tiġu n-nies jgħidu ngħidu nifqu aktar, għandna bżonn iktar proġetti ta' infrastruttura, għandna bżonn baġit iktar għoli, imma dejn hija il-doża oħra tal-mediċina illi fil-bidu waslet għal din il-marda rajnija fis sebajnijiet meta dan il-proċess wasal għal taqis tal-GDP jidi għal qatt, jidi għal staġnar u jid wasal għal di għal di parta dinja li qed ehm, tibbiet mid-drittijiet tagħha. Naddu issa għal Konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Mauda u l-prioritajiet tal-Parlament, is-Sinjura Andri Kena l minuta. Thank you, Mr. President. Grazzi. Jina poġġajt il-rizoluzzjoni waħda mill-bozzi emendati U għalhekk nitkellem fuq il-rapport Goldson il-kwistjoni li indirizzata f'riżoluzzjoni. Ir-rapport għal darba oħra urina illi starriċ illi sar minn naħa tal-żewġ dewa e, ma tantx huma parzjali u laqas huma oġġettivi. U d-rapport jitma ċarri li lebda l-naħa ma għamlu starriċ xira e, fuq il-reazzi tal-gwerra li huma stess wetqu. U dan ir-rapport ġi aġġornat u sar inqas kontroversjali, il-lingwaġġ huwa inqas għares eh, u għallu iktar ċettabbli. Aħna rridu nitalmu illi aħna rridu nagħmlu l-isforzi illi l-Unjoni Ewropea tkun iktar involuta fil-proċess, u mhux biss meta niġu għal sarriċ ta' krimini allegati, eh, ta' reati allegati imma mod li jista' jwassal biex iwitt titri għal eh, paċi dawn iż-żewġ bejn iż-żewġ nadi. Mr. Kessler, minuta. President, signori, fissam li PP u l-kollegi tijaj, Pastor Brock, jiena nishtiq najt li aħna tassew belħin li l-emenda ma ġieċa adottata fuq l-inklużjoni ta' minoritajiet reliġjużi Ja, tal messija li nitkellmu dwar ġittijiet tal-bnedmin imma meta qed nitkellmu dwar persuni li qegħdu persekutati fuq raġunijiet reliġjużi mbagħad ma nħarsuhomx. Din hija xi ħaġa li ta' min jikkondanna u hija ħasra kbira li ma datajniex. Din hija importanti għal ġejjini ta' dinja tagħna jekk aħna ma nħarsux dan il-minoritajiet kif mbagħad ħajkollna id-dritt jnejdu e li għanna dritt li jekunu gwardjan ta' drittijiet tal-bnedmin pala Parlament Ewropew. Għalek jiena votajt kontra għalix il-riżultat aħari iwassal għal nuqqas ta' ħarsin ta' dan il-minoritajiet. Sinjora minuta. Grazzi. Nishtiqna nappoġġa dak li għal sur Kaslar il-grupp tagħna kien qed jistenna riżultat differenti fil-vot. U b'xorti ħażina il-biċċa kbira tal-Parlament iddeċidew li ma jagħtux istess tip ta' protezzjoni lil minoritarijiet reliġjużi li huma ta' l-importanza ndaqs daqs ħaddieħor u aħna rridu nħarsu lejn il-Kunsill tal-Ġursi tal-Bnedmin ta' Ġusma Uda illi huwa wieħed parzjali u mhuwiex neutrali għal xejn e, u dan huwa l-rapport ta' Goldson huwa eżempju ċar ta' kif dawn ġew monopolizzati minn persuni b'aġenda politika tagħhom stess. U dan l-aħħar ħarġu rezoluzzjoni kontra l-Iżrael l-Unjoni Ewropea lek titħares lejn x'qed jiġri fil-xogħol fiħdan dan il-Kunsill. Is-sur ħana minuta. Sur President, tmiem il-gwerra birda eh, kien hemm dottrina ġdida rivoluzzjonarja li ġiet imposta fuq il mitejn stat illi kienu imamula minn ġus maquda u din kienet l-idea li l-liġijiet ma jistgħux joħorġu minn leġislaturi nazzjonali imma għandhom ikunu ġiġu posti b'teknokrazija ta' ġuristi illi jisawiġu bisa kuxjenzi tagħhom aħna qegħdin irreġgħu lura 300 sena ta' żvilupp demokratiku. Aħna qegħdin nitbiedu mill-idea illi il-persuni illi jaddu l-liġijiet irridu b'xi mod irridu jwieġbu għal azzjonijiet tagħhom. U aħna rridu nerġgħu lura għall ideja qabel il-modernità li dawn l-idejat irdu jkunu biss eh, eh, eh, deċiżi minn minħalaqhom. Min, min, min aħna għanna l-abilta li immorru li lin mill-frontieri tal-istati membri u ma permettilhomx illi illi jagħmlu dak li jridu u kontra dak li jridu l-poplu. Ħan intem kwotazzjoni minn Sir George Malef Bork mis-Stati Uniti eh, illi qal li aħna hawnhekk għandna kolb ta' stat dan qed jiġri mod eh, bil-mod imma xorta waħda hija kolb ta' stat.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 imma dan jista' jiġi imtappan u anke imreġa' lura minħabba l-kriżi. Il-politika li aħna qegħdin inwet u tista' tippermetti li l-affarijiet isiru hekk u tista' tenna noħorġu mir-reċessjoni billi tikkontribwixxi għall-irkupru. Allura, linje ta' politika li ħeġu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandna għom il-koll tikun hemm appoġġ sota għalihom. Aktar u aktar f'għada ekonomika diffiċli bħal manna. Issa naddu minna għal rapport eh, fuq l-istimi tal-budget ta' emenda tal-2010. Danke, u voorzitter. Grazzi. Il-parlament naħseb għandu jaqbel għandu jkun eh, eh, jistħi, jgħazzu jistħi minn modifika li għadna kif approvajna. Kważi il-pajizi kollha qegħdin eh, batu taħt il-krizi ekonomika u pis kbir li danġib miegħhom ħafna persuni qegħdin jizil xogħolhom u aħna kull ma nistgħu nagħmlu qegħdin nagħtu lil nfusna ħafna iktar risorsi, ħafna iktar impjegati u ħafna iktar spejjeż illi jridu jħallsuhom dawk li t taxxi. Għax kulħadd jaffid dawn il risorsi addizzjonali dan l impiegati kollha addizzjonali ħajkunu għamek biex jgħatu impik alternativ għal dawk soċjalisti li tilfu xogħol eh, postom fil relazzjoniet li għaddit u dan ħajkollu tkunu sussidji eh, sussidjati minn partiti politiċi u għek. Aħna nkoll insibu nħarġu argumenti sbieħ konvinċenti biex nipprova eh, nixorbu aktar minn bwit tal dawk li taħarsu t-taxxa u ma nix aċċettabbli. Kirus Issa fissem il-GUNGL issul Portish Fall. Grazzi. Nixtieq ngħid illi l-budget emendenti illi aħna għadna kif adottajna 13.4 miljuni illi ser jitħol fis-seħ biss mill-ewwel ta' Mejju mhuwiex eh, ma natax ma għaddix permezz ta' pariri tajbin għax parti minnhom huwa allokat għal biex nżidu rizorsi għal partiti ġo l-Unjoni Ewropea u dan il-betet jargumenta minħabba l fatti ċetta tal-Lisbona wessa il setat leġislattivi tal-Parlament ma biex nżidu 8 miljon euro Iż risorsi għal-membri sabiex dawn ikun jistaw jqabdu n-nies biex jaħdmu għalihom u dawn ħajdoppjaw għal 16 flok 8 li għanna palissa dinja dan u zejjed, dan kollu zejjed għalix it-sena diħla ħajkollu zieda ta' 1.5 elf euro fix xar għal membri tal-parlamenti li wassal għal 32 miljon euro. Iż-żmien aħna qed naraw livelli enormi qed jiżdiedu tal-impjiegi u eh, problemi ta' dan it-tip madwar il-pajjiżi. Mhuwiex iż-żmien li nqogħdu nżissa nżidu r-riżorsi meta aħna issa ma kenniex il-kuraġġ il kuraġġ li innaqsu l-ispejjeż li aħna għana dritt li namlu bħala membri li jumu huma ġustifikati, ma nistax nifhem kif membru tal-Parlament Ewropew illi meta jew jivvjaġġaw jistgħu jirċivu 300 euro biex iħallsu għall ispejjeż tagħhom apparti mbagħad minn barra is-sussidji mbagħad is-sussidji għal ħin li qattaw u dan kollu minn ma ħallsu taxxa fuqhom aħna irridu niddiskutu fuq kif għanna intejbu il-mezzi tagħna u namlu xogħol leġislattiv mod aħjar imma Umma ma nix laqas imbagħad eh, inwarbu u nalqajnejna dawn il-persuni li qegħdin minn ġod daqshekk diffikultajiet. Grazzi, Surħana, jina naqbel ma' Sur Porstest u l-Grupp Komunist fuq din il-kwistjoni. Madwar l-Europa, mill-Irlanda l edvija il-gvernijiet ma jistawx laħqu mal-krizi ekonomika billi naqsu l-space, mbagħad aħna qegħdin inżidduhom bil-kbir f'termini relativi u assoluti qegħdin intejbu l-benefiċċji u l-budgets li huma disponibbli għal membri u għall impjegati u ġustifika li aħna ingħatar dan ir-rapport huwa wieħed interessanti fil. Għaliex jgħid li raġuni li aħna qegħdin jgħiduna li aħna għandna bżonn dan infiq kollu minħabba responsabilitajiet addizzjonali illi trattat tal-Lisbona ħalqulna. U b'dan mod hija veru, ma mhux il-mod li qed jgħid l-awtur, irid bija l-awtur, għadna kitt naraw li il-birokrazija edha tespandi biex taqdi ħtiġiet taħħa stess u biex iddaħħal iktar frus mill-20 ta' luf ta' persuni li mod dirett jew mhux indirett qegħdin ehm, jiserħu fuq l-Unjoni Ewropea għaliex tagħhom. Imma l-poplu aħna ma qas di u nixtieq kun naf x'jaħsbu fuq għadin fuq il-fatt li aħna qegħdin nivutaw li konna iktar flus għalina nfusha meta huma rridu jissikkaw iċ-ċenturin.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 dan il-ħut ma jistawx jibqaw f'post wieħed biss, allura diffiċli li ngħidu li hemm pajjiż li qed joħsibak bir-riżorsi aktar minn ħadd ieħor, ġil wasal għal ħafna ġlied. Jekk inħarsu lejn id-data riċenti xjentifika nistgħu ngħidu illi parti kbira mill dawn l-ispeċi ta' ħut qegħdin iħabtu ma' ma' eh, estinzjoni. U għalhekk iridu naħorġu preċizazzjoni komuni, mhux fuq fil-livell Ewropea, ma madwar id-dinja għalhekk il-pass maħta l-Unjoni Ewropea waħda l nilqaw u eżempju ferm ċar għal pajjiżi terzi. Nittama li din id-deċiżjoni li wkoll titratta l analizi komuni tista' tgħin il-kumpaniji tas-sajt u pajjiżi E, kunu kbar kemm ikunu kbar. Nittama li dan jista' e, iħares il-risorsi ta' sajt u speċi ta' sajt li qed erdu. Għalek nappoġġa. Grazzi. Grazzi. Jina ma nħux pjaċir li qed nivvota kontra rapport illi ħaddan ħafna aspetti li potenzjalment huma pożittivi għas-sajt imma fatt tibqa' illi għall-industrija tiegħi tas-sajt il-Human Fisheries Policy u għadu qed jagħmel fatterija sħiħa. Għax qed jinnaqsu l-kwota mill-allokazzjonijiet. il sena ta' temporanju naqqas il um, vestimenti tas-sajt bħafna, għax ta' xi sitta biss fadal, u din qed wessawa mill-baħar ta' Tramuntana. Huwa biss il-gaġġeġ u l-xippiki li ġew imposti eh, pal-aċċettabli mnaħa tal-Unjoni Ewropea, imma ħadd ma komunika l-implikazzjonijiet ta' bidla għal din il-metodu ġdid li l-Unjoni Ewropea għalhekk meta jiena imħeġġa permezz ta' ċertu aspetti tal rapport xorta waħda jiena votajt kontra. Signora Andre jiena minuta. Grazzi, President. Jiena votajt favur din il-Green Paper tal-CFP u jiena nittama li illum il-Parlament Ewropew eh, kontribwixxew għal ambjent aħjar marittimu u għal riforma tas CFP. Il-Parlament Ewropew jaf illi 27% tal-speċi tal-ħut u kważi wasu biex inqerdu għal kollox u jekk aħna ma nilimitawx l-industrija tas-sajt tagħna dawn ser eh, jebu għal kollox. U aħna nafu li nistaw nżidu stok b-86% jekk aħna nilimitaw il-sajt. Aħna nafu li 18% ta' dawn l-speċi jinstabu f-situazzjoni eh, prekarja fermu għalek l-esperti jgħidu li għanna nuqfu mill-li eh, nistadwom u nittama li nkunu nistaw mux bis nirformaw rapport imma nimplementaw u kol. Suttakola. Grazzi. L-ewwel net nixtieq ngħid illi il-Green Paper fuq is-CFP kienet eh, kien wasila żmien biex jiġi reveduta. U l-kollega Karl Haglund eh, tratta dan il-punt imma nixtieq nixbidkom l-attenzjoni għal sfidi kbar li joffru il-sajt u l-għada tal-libra tagħna bħalissa. Aħna smajna ħafna li nat eh, rigward is-sajt illegali ta' praterija u għalhekk aħna rridu naraw kif ser norganizzaw is-sajt ta' bazi sostenibbli. U eh, eh, fil qalba ta' kollox irridu nifokaw fuq is-sostenibilità tal-sajt tagħna, mod partikolari salamun. Aħna neħtieġu programmi li jistaw jintużaw biex jaċċertaw li dawn l-speċi u oħrajn huma mħarsa u nkunu saw nistadu mod eh, eh, ta' beneficju ktar u Sorħanan, għal-11 sena f'dan il-salla konet nil-protesta kontra l-impatt negativ ta' CFP f'pajjiżi stess. Il-Renju Unit kellu 65% ta' stokkijiet tal-ħut imma mbagħad ġejna allokati 25% eh, jew 15% taħt is-sistema ġida tal-kota. Din qed tsir akademika għaliex il-ħut osfru, anki sadda kemm jien inni hawnhekk, kien hemm nuqqas kbir Umma suppost dawn żdiedu skont il-kalkoli għax minn dawk illi raw kif inċentivaw il-proprjetarjat biex jataw jagħtu sajjida illi jaraw illi dawn s sajjida jitrattawa bħala ħsat rinnovabbli fil-parti ta' pajtis ma' vin naxxilom, per fil-Norveġa, ma aħna ma naxxilniex. Għalli ġinti ma tixtax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 Grazzi ħafna r-rezoluzzjonijiet li jirċivejna l-lum ħanaddu għom għal minn huma intenzjonati. Naġġorna s-seduta u nawgurat mim il-ġimgħat tajjeb lil kulħadd saħħa.